Thank you, Mr. President. President. President, membri onorevoli, jena għandi l-unur nipprezentalkom l-lum il-pozizjoni tal-Konsil fuq il-labbozz tal-budget tal-Unjoni Ewropea sena finanzjarja 2013, illi Skużani illi jina ma omċ bil-wiqfa jgħid il-kellim, ma kienx ma konx naf qed jgħid illi kellin un bil-wiqfa u bajt eh, nitkellem dejt nitkellem bil-qeda. U wara l-vakanzi ta' sajf wieħed eh, u skużat meta jinsa ċerti affarijiet u nerġgħu lura r-realtà ta' kuljum. Mela nerġa' nibda eh, jgħid il-kellim, li jena onorat għalkom illum il-pozizjoni tal-Kunsel fuq għalla bozz tal-budget ta' sena finanzjarja tal-2013 tiġi adottat mill kunsell fil-24 ta' Lulju tal-2012. il kunsell naturalment u għalest jaħdem kemm mal-Parlament kif ukoll mal-Kummissjoni waqt il-ġimat li ġejjin u xhur biex nizguraw ftejim fuq budget realistiku għal 2013 u effettiv. Jina fiduċus li dana nkunu nistaw niksbuħ jekk naħdmu flimkien. Il-Kunsil minna ħatijaw u għal-estja ħadem kostruttivament u bi spiritu ta' kompromess. L-ewel, trialogu fuq il-budget illi seħ fid disa ta' Lulju kien pozittiv u inkoraġanti. Wara diskussjonijiet fuq la bozz ta' budget propost mill-Kummissjoni, il-pożizzjoni tal-Kunsill fuq la bozz tal-budget tal-2013 jipprevedi zida ta' 1.27% fuq il-Commitment Appropriations u 2.79% fuq il-Payment Appropriations meta nqabluha mal-budget tal-2012. Nixtieq nixbet l-attenzjoni tagħkom fuq it-tliet punti importanti illi e, isostnu l-pożizzjoni tal kunsilja il-pożizzjoni tal-Kunsilli bbażata fuqhom. L-ewwel net il-Kunsill id-deċidi tagħti priorità lil azzjonijiet tal-budget li jistgħu jgħinu soluzzjoni waslu għal soluzzjoni tal-kriżi ekonomika attwali tejn il-kompetittività u l-konverġenza toħloq opportunitajiet ta' impigi u eh, eh, tkattar kabbiri. Mm, peress, umbat, it-tini punt, peress li l-2013 huwa l-aħħar sena tal- affas finanzjarju attuali, proponejna zida fil-payment appropriations eh, signifikativ imħabba l-inflazzjoni. Tillet punt, il-Kunsil eh, f'konsiderazzjoni konsiderazzjoni il-proposti tal-Istati membri biex jikonsolidaw il-budget tagħhom u fil-kontest attuali ekonomiku eh, tajna enfasi partikolari biex l-ispiża amministrativa nżommuha taħt kontroll skont il-politika eh, nazzjonali tal-Istati membri. Jiena fil-qosor dottor se ngħid x'inhuma l-elementi prinċipali tal-pożizzjoni tal-Kunsill fuq kull wieħed minn dawn it-titoli u sottotitoli tal-MFF. Nibda bl-ewwel titolu il-tkabbir sostenibbli. Il-Kunsill jikkonsidera li dan it-titolu għandu jkun wieħed mill-ikbar prioritajiet tal-budget tal-2013 Għal ti propona eh, zida sostanzjali kemm fil-commitment appropriations għal 2.79% u anki fuq il-payment appropriations plus 6.71% Din iż-żieda ħat iżgura illi risorsi finanzjarji adegwati se jkunu eh, disponibbli biex inkunu nistgħu eh, nejnu il u l-impigi eh, kif se nitkellmu fuqhom fil- kif tkellimna fuqhom fil-Kunsil ta' Ġunju. Il-Kunsil jagħti importanza għall-azzjonijiet skont dawn it-titulu li, li għandhom rwol ewlieni fl-istrateġija EU 2020 u se jgħin biex natu eh, rkupru sostenibli ekonomiku. Il-Kunsill barra minnek eh, iprova e jizgura eh, livell tajjeb ta' payment appropriations għal azzjonijiet strutturali. Għal da' daqstant ftiem illi taħt it sottotitol wieħed bi koezjoni għal tkabbiru l-impigi, il-payment appropriations għandhom jikbru biktar mill-8% meta nqablhom mal-2012. Mela, Issa, fuq it-titol it-nej, il-konservazzjoni u l-ġestjoni tal-rizorsi naturali, il-Kunsill jipproponi li nistabilizzaw il-livell tal-commitment appropriations eh, qablin mal-2013. Barra minnek, madan kollu, imħebba l-implementazzjoni miżjuda fl-aħħar sena tal-MFF ta' poġġa anki zida ta' iktar minn 440 miljun fil-payment appropriations imqabla mal-2012. it is eh, applikati għal dan it-titol huma riżultat ta' analiżi ta' implementazzjoni passata tal-budget u ta' kapacitajiet ta' assorbiment huma bbażati fuq l-informazzjoni l-aħħar informazzjoni disponibbli huma soġġetti għal reviżjoni wara preżentazzjoni min-naħa tal-Kummissjoni tal-litra ta' emendi tradizjonali fil-ħarifa fl-aħħar tal-2012 eh, fi sena agrikulturali. Il-titolu tlita, ċittadinanza, eh, ġustizja, libertà, u, u libertà u ġustizja. Il-Kunsil tappoġġa il-Payment Appropriations per essi li ti konsidra illi iż-żidiet proposti mill kommissjoni se jieċedu il-kapaċitajiet realistiċi. Madan kollu l-Kunsil i propona zida sostanzjali plus 5% fil-Payment Appropriations taħt il titolu is-sottotitolu 3A eh, fi Libertà, Sekurità u Ġustizzja biex is-saħħa. Eh, bosta linji tal-budget specialment eh, relatati mal-fondi eh, fuq il-titolu numru 4 l-Unjoni Ewropea bħala player globali il-Kunsill poġġa dawn il- commitment appropriations iktar baxxi minn dawk proposti mill-Kommissjoni biex inkunu nistgħu ninkludu eh, l-implementazzjoni tal-budget passat u anki kapaċitajiet ta' riassorbiment kif ukoll eh, fuq il-ħtiġijiet differenti mill-snin differenti tal-budget. U dan it-titolu flimkien ma' sottotitolu wieħed A, wieħed B u titolu 2 huwa kopert bil-starrija fuq il-payment appropriations illi bih il-Kunsill jistieden il-Kummissjoni tippreżenta u tabbozza eh, budget ta' emendi jekk il-ħlasijiet eh, fl-2013 jeċċedu il-bżonnijiet eh, mistennija. U fuq il-titolu 5 amministrazzjoni il-Konsil ma biddilx is-sezzjoni tal-Parlament Ewropew tal-budget. Fuq il-sezzjonijiet l-oħrajn, Waqt illi il-Kunsill jara fl-isforzi li għamlet il-Kommissjoni istruzzjoni toħra biex jillimitaw iż-żieda fil-istimi tal-budget, identifikat ukoll potenzjal ulterjuri ta' tfaddil. U bħala riżultat poġġiet l-appropriazzjoni amministrativi għal-Kommissjoni u għall-istituzzjonijiet l-oħra Eh, viċin tal-livelli tal-2012. Il-Kunsell u koll rifjuta il-ħolqin ta' posti ġodda fil-pjaniet ta' stabiliment tal-istituzzjoni ħlif naturalment dawk il-postijiet li rigwardaw l-adesjoni tal-Kroazja. Barra minnek, eh, fuq il-proposta li naqsu eh, bil-1% l-postijiet fil-periodu 2013 2017, il-Kunsil applika Eh, tnaqqis tal-1% tal-istaff fil-pjanijiet ta' stabiliment tal-istituzzjoni apparti il-EASSAS illi peress li twaqfet reċentement u il- eh, il-supervisur ta' data protection tal-Europa peress illi huma eh, għandhom personal zaħir. fl fuq dak li għandu xjaqsa maraġiji ċentralizzati, il-Kunsilli deċida li jżomm livell ta' appropriations għal attivitajiet operattivi kif nu propost mill-Kummissjoni illi jirriżultaw f'żida fl-appropriazzjonijiet ta' plus 1.98 fuq il-medja kważi żewġ punti aktar għoljien minn dawk applikati mill-istruzzjonijiet l-oħra. L-istess tnaqis 1% tal-istaff ġi applikat għal dawk tal-istruzzjonijiet stabiliti, jiskuza ruħu, aġenziji eh, stabiliti il-posti ġodda ġew għattati għall aġenziji fil-startup u dawk li ġew motija kompiti ġodda. Il-Kunsill anki qabel għal ħolqien ta' 185 eh, post ġdijt ħafna minn dan se jkunu għal autoritajiet eh, ta' supervizjoni. European Banking Authority, European Insurance Authority u il-European Securities and Market Authority. President, membri onorevoli, jena konvint illi l-pozizjoni tal-Kunsill fu il-abbozz ta' budget tal-2013 eh, qed juri bilanċ ġust bejn Eh, narfu l-situazzjoni diffiċli tal-Istati membri u jagħti fl-istess ħin appropriazzjonijiet suffiċenti fil-budget biex nappoġġaw il-programmi u l-azzjonijiet illi huma mirati biex eh, nindirizzaw il-krizi ekonomika fil-ġlieda għal tkabbiru l-impiegi Eh, li qabilna eh, eh, fuq fil-Kunsill Ewropew ta' Ġunju, il kapiet ta' Statu Gvernit qalu li il-budget tal-Unjoni Ewropea għandu jkun katalista għal tkabiru l-impjegi fl-Ewropa kollha. Jien nittama ħafna li dana se jigwidana kollha kemm aħna fid-diskussjonijiet tagħna fl-imkien fil-ġimgħat u xhur li ġejjin meta aħna Eh, waqt li aħna nfittxu ftejm fuq il-budget tal-2013. Grazzi tal-attenzjoni tagħkom, grazzi Sur Mavrojannis tal-diskors tiegħek. Issa nagħti l-mikrofonu lil Sur Lewandowski, il-Kummissarju. President, Ministru, membri onorevoli, ħafna drabi diġà il kommissjoni jiena u fissem il kommissjoni qed nesprimu tħassib tagħha fuq il-qari tal-proposti tal-budget tal-2013 fil-Kunsill. Dana kien meta kien hemm trialgu tad disa ta' Lulju, kien hemm mitra tal-President Barroso għal kapijiet ta' stati u e, għax il-qari tal-Kunsill mhuwiex qed jaqbel, anzi qed jikkontradixxi il-konklużjonijiet il konklużjonijiet tas tal-kapijiet ta' gvern il-konklużjonijiet għal dak li ngħidulu kompat għad kabiru l-impigi nistanni kwota f'dan il-konklużjonijiet li kien hemm fl-aħħar ta' Ġunju il-kapijiet ta' stati membri ta' 27 stat membri qablu illi l-budget tal-Unjoni Ewropea għandu jkun katalista għal tkabbiru l-impigi fl europa kollha. Dak li ġi propost mill-Kummissjoni f'din l-aħħar sena tal-perspettivi finanzjari għal 2013 kien skont il-loġika ta' din id-deċiżjoni tal-kapijiet ta' stat. Aħna edin innizlu il-commitments, però mod tali illi it-tfaddil, bit-tfaddil bħafna oqsma nistaw inżidu għal il-titoli tal-tkabiru u l-impigi aħna mannix għazla fl-aħħar ta' perspettiva finanzjarja. U dinam ħatmu se jkun sorpris, però il-programmi illi qed jimmaturaw u rridu naraw x'inhu l-bżonnijiet tal-kapaċità ta' investiment f'ħafna mill-istati tal-Unjoni Ewropea. Ġa fil-budget tal-2011 kien baxx wisq ta' 5 biljuni tal-anqas u ma kienx qed jippermettilna Eh, nejnu għal ministri tal-27 membru mux qed jgħin għal konsolidazzjoni fiskali ta' dawn l istati membri. U laqas għal impegni li għanna, qed nipproponu zida ta' 6.8% pero dana kien fil-qasam tal-tkabbir kompetitività u impigi. U ekk aħna issa għandix raġuni u le dak illi huwa nid-debattitu li ma hija il-miżura u għax xi żvilupp għandu jkollu din is-sena. Jien nista' informakom illi fis-sitwazzjoni attwali il-twettiq tagħna huwa ta' 9 biljuni iktar li mis-sena li għaddiet u s-sena li għaddit diġa hemm nuqqas ta' eh, finanzi. Issa speċajna l-fond soċjali u anki l-fond tal-kompetitività u l-impigi illi huwa mm, prinċipalment għall reġuni sviluppati tal europa Dana kien qed jindika li aħna kellna raġun eh, biex inżidu it-talba tagħna ta' ħlasijiet fl-aħħar sena tal-perspettivi finanzjari, speċjalment f'dawk l osma illi eh, huma importanti għal kompetittività tkabiru impigi. Għal daqstant jien rrid nerġa' ngħid għal darboħra li jiena diżappuntat bil-qari tal-Kunsill illi qed inaqqas l-impenji eh, b'ħames biljuni il-ħlasijiet u fejn huma l-ikbar il-tnaqis fil-titolu wieħed ċoe u għadak li għandu xaqsam ma l għad kabbiru l-impigi, ma anki għal-koezjoni. Imma fil-koezjoni dina hija assenzjoni fuq il-decommitments u għal eh, rimborsi illi waslu tartwis għall-istati membru. Dina hija Eh, fuq il solidarieta l sihbatana u dinja kwistjoni u koll ta' eh, problemi eh, eh, ekonomiċi jridu nan jridu namluħ dan dan it-naqis kemm jista' jkun, però mhux ma rridux nimminaw il-possibilitajiet ekonomiċi għal stant irridu nikkonċentraw ruħna fuq kif nistgħu nistabilixxu realistikament livell meħtieġ ta' ħlasijiet għal sena li għaddiet għal aħħar sena tal- Eh, perspettivi finanzjari jena jena grat għal membri tal-parlament biex jiddiskutu li mumma l-kriteri l-punti ta' referenza biex ikonna livell deċenti ta' ħlasijiet mux eżagerat, pero li permettina anki namlu rifużjoni tal-ħlasijiet li huma bżon jużi. U għanna bżon ta' rida tajba u f'dawn l-aħħar ġimgħa tal-konċiljazzjoni rridu nifmu anki x'inhu huwa mal il-perspettivi finanzjari rridu nkunu rridu noħdom bis-serjetà eh, eh, l-impenji li għandna għal tkabbiru l-impigi eh, minnaħa tal-Istati membri. Grazzi. Sur Kommissarju, nirringrazzjak. Issa jmiss l-Sur Salvador Dariga Poledo għal nom tal-Kumitat tal-Budget. Sur President, ringrazzjak. Nibda billi ringrazzja l-Konsil tal-li ġo kienu prezenti, għedin prezenti għawnek eh, ma biex jispiegawna il-budget. Eh, Snejt ħaġa ovvja, imma eh, mux dejjem kien maħna l Kunsill, allora għalhekk ek xtaqt nejt, nuri l-apprezzament tijaj. għal-kem ħafna drabi wieħed jista' jifhem il-pożizzjoni tal konsil imma ħafna drabi eh, aħna eh, għanna għan wieħed li naħdmu fl-imkien li konna iktar tkabiru xogħol li niġġieldu kontra l-kriżi. Il-Kummissjoni Ewropea għamlet biċċa xogħol tajba u dejjem għamlet xogħol b'mod konsistenti. Għalhekk jien ma naħsibx li jgħamil sens li nżidu l-appropriations għal commitments meta laqas biżem biżejt fondi. Irridu naraw zattament trasferimenti għal xiex qed nagħmluhom e, iktar ġifiri lilin mill-budget tal-2012 il-Konsil jaf li huwa konxu minn dawn it-trasferimenti Eh, li meta naqbżu il-budget tal-2012, ġifiri meta għet jgħis il-commitments li kellna l dan il-budget. Ovvjament iċ-ċittadini dejjem jitolbu li l-Unjoni Ewropea tkun iktar kredibbli, iktar effiċjenti. Issa, il-mod ta' kif qed jiġix il-Kunsill, ġifiri biex jaqta' eh, minna u minnem biex eh, dan il budget ikun u kolla linjat ma dawk tal-istati membri Eh, Sur President, din l-attitudni miex xaħġa li għanna namlu issa dawn l-affarijiet li ġraw fil-passat għax ir-riżorsi tal-budget qed ikun hemm distorsjoni tagħhom meta nieħdu 5 biljuni mill-budget tal-Kummissjoni ġifiri dan kollu joħroġ mill-budget tal-istati membri wara kollox se jkonna impatt negattiv ta' collateral. Aħna l-austerità rridu wkoll inlaqgħuha mar-realiżmu. U dejjem nippruvaw naraw il pozittif nabbenaw l-interessi tal-Unjoni u kol mal bżonijiet u l-prioritajiet tal-kontabilità tal-budget nazjonali. Aħna għanna impen lejl Europa u kullħat għandu jilab il-parti tiegħu fuq dan il-budget tal-2013 u l-perspettivi finanzjari li jmiss se jkuna marbuta fl-imkien. Mux biss imħabba negozjati li sejru fl-istess żmien, imma anki peress li ma nix bżon li ndaħlu affarijiet ġodda, commitments ġodda, imma rridu naraw minn fejn sensibu l-flejjes biex inkunu nistgħu naraw il-commitments li għandna palissa. Issa s-sur Giovanni Lavija, il-rapporter tal-budget tal-Kommissjoni Ewropea. Eh, President, Onorevoli eh, Ministru, Majorati, il-Komissarju, kollegi, il-prezentazzjoni u l-pozizjoni tal-Kunsil fuq il-budget tal-2013 joħroġ biċċar kontradizzjoni kbira u kol kif ġi affermat fil-28-29 ta' ġunju mill-kapijiet ta' stati u anki kif ġi deċiż fil koropero u fil konsil tal-Fil Ġenerali fejn intqal eh, fejn jissemmaw li l-investimenti għal tkabbir, l-iżvilupp, ix-xogħol imma mill-banda l-oħra inqataw ħafna flejjes fuq dawk il-kapitli li jifinanzjaw il-proġetti u anke l-inita politika li jizguraw il-tkabbir u l-posit ta' xol, specialment għal zazaħtana li ma' ċittadini Ewropej. Ġifiri, jiena eh, perswas eh, naf bil-diffikultajiet finanzjarji li aħna eh, li kull stat membru qed jiffaċċja imma bħala risposti għall-kriżi anki kif għal il-Kunsill fil-dikjarazzjonijiet fil-pubbliku fuq livell politiku irid ikun hemm iktar Ewropa u mhux inqas Ewropa. Għalhekk ma jistax ikun li wieħed jimmaġina li joħroġ bil dak li ħareġ il-kunsil ġifri fuq il-livell tal-pagamenti li jkunu ħafna inqas. Qed nitkellmu fuq tnaqis ta' iktar minn 50 miljun ta' euro li anki ma tantx nistgħu ngħidu eżattament kif se jiġru daw, kif kif se nistgħu niddaħluhom fis-seħ, imma Kif tista' l-Kummissjoni tagħmel stima anzi ngħid l-Kummissjoni fuq stima tal-Istati Membri tiddeċidi i jew inkella dawn il-sottopożizzjoni li tittati anke meta qed nitkellmu ġifieri fuq il-tqabbil mal-baġit tal-2012 hija indikazzjoni li taqt il kummissjoni tar risorsi neċessarji li ħarġet mill-Kummissjoni għabbażi tal-indikazzjoni li l-Istati membri kienu taw sabiex jiġu onorati l-impenji li kienu diġà bdew mill-2007 sessa u kol ma nistawx aħna impoġġu friskju kif diġa ġara dis-sena fil-rebbija fil li nimblukkaw programmi ta' riċerka għax ma jkunx hemm flus, ma jkunx hemm flus biex jiġu mħallsa il-kontijiet Jina naħseb tajjeb li ntindibat ittra li kapit ta' stati fejn nejdu li aħna imħazbin ħafna li l-Konsili rrit jagħmel dan it-naqis mod transversali. Nejdu li aħna qegħdin nitkellmu fuq kredibilità u anki kem tiġi kemm l-Ewropa għandha eh, tiġi wieħed jista' jafda naħseb li flimkien mal-Kummissjoni li kolla eh, data eh, tal-aħħar li tkun tista' toħroġ bi previżjonijiet abbażi ta' din is-sena. Dan ikun eżerċizzju verament tajjeb biex verament naraw xem bżonn u naraw li ma jsirx dak li ġara fl-aħħar proċedura tal-budget Aħna naħsbu li biex verament nilqaw il-prioritajiet ta' ċittadina huwa li nkunu iktar responsabbli nigarantixxu li dan il-budget ta' Ewropew nejjina tawlu r risorsi li għandu bżonn biex jiżgura it-kabbir u l-iżvilupp. Grazzi. Grazzi sur Lavija, issa imiss il rapporteur tal-Parlament is-Sur Vogan. Uh, President, Komissarju, Onorevoli Ministru, pala rapporter jina se nitkellem fuq il-budget tal-Parlament Ewropew u anki tal-Dipartimenti tiegħu. Fil-Parlament Ewropew aħna ikkonsidrajna l-ittra li l-Kummissarju Lewandowski bat din is-sena meta kienu tal kondet nitkellmu fuq tkabbir tal-budget ta' 1.9 fil-mija ġifiri anki l-2013 huwa ta' 1.9 fil-mija ta' iktar meta neskludu kol l-ispejjeż għal Kroazja. Ġifiri l-allowances tal-membri aħna ġenerevejnijom u aħna il-budget tal-vjaġġar naqqasni b-5%. Ippruvajna kol naraw fejn nistgħu naqsu infadlu. Aħna ħredna biċċar li anki fil-ħarifa se naraw kif inkomplu infadlu l-flus. Ċifiri il-budget tal-parlament qed naraw li sejola biss wieħed punt disa fil-mija jinkludi wkoll l-ispejjeż tal-Kroazja. Nixtieq ngħidilkom il l-gruppi u x-shadows eh, qablu ma' din il-linja ta', kif aħna ħdimna. Imma biex nilħu din il-figura ta' wieħed punt disa fil-mija li tinkludi l-Kroazja, hemm bżonn naraw minn fejn se nsibu 9 miljuni ta' euro fil-budget tal-Parlament minn fejn se jiġu daw u qed naraw kif u kome meta naslu se nikkonsidraw il-fatt li t tfaddil isir u jisir minnajr ma nkunu qed u dannu l-effettività u kif jaħdem dan il-Parlament u anki ovvjament il-membri tiegħu. Din se, dan se jkun lantana. Xtaqt insemmi wkoll fuq il-budget l departimenti l-oħra istituzzjonijiet oħra wkoll li qegħdin jaraw li l-baġit tagħhom jola biss ukoll bil-1 punt disa eh, fil-mija jinkludi il-Kroazja u anki il wieħed punt seba fil-mija tal żieda fis-salarju. Anki jekk ix-xogħol se jiżdied b'10 fil-mija minn sena l-oħra l-EAS e u koll e u li l-iżjeda tkun iktar ta' wieħed pon disa press li qed jgħidu li huma situazzjoni ġdida u għandhom spejjeż ġodda, eh, speċjalment indan kwantu għas-sigurtà. Issa, U għet, ta' min jara kull istituzzjoni kif qed taħdem naraw eżattament xil-bżonnijiet jkunu tagħha qabel niddeċidu. U jiena ndur lej kunsil biex jagħmel ukoll l istess ħaġa. Għalhekk għal dan il-Parlament u l-istituzzjonijiet qed nitkellmu fuq xi figura ta' wieħed punt disa' fil-mija kif issuġġerit mill-Kummissjoni. Naħseb li din hija ħbar tajba nuru biċ li l-istituzzjonijiet fl-Ewropa jirrikonoxxu l-fatt li ċirkostanzi huma diffiċli, ċirkostanzi ekonomiċi u għalhekk aħna qegħdin nerfgħu ċertu ċertu responsabilta. Grazzi. Issa imess, eh, sur komissarju Lewandowski umbat il-kunsil biex ikun jista' jirribatti. Mela, sur komissarju f'idek. Fil-qosor ħafna jiena ovvjament nilqa il-kummenti ta' Salvador Galia Corredo u anki dak li smajna miż-żewġ rapporteurs sur Lavija u sur Vogan. Naħseb punta tluq veru tajjeb li nkunu nistaw naġnu il-finanzjament tal-Ewropa għal-2013. Anki iġifiri skont id-deċiżjonijiet tal-kapit ta' stat li kienu talbu li jkun hemm iktar investiment għal tkabbir għall-investimenti u għall-postijiet tax-xogħol jina naħseb fil-meta ħna nsegwu l-Andras ma' Royalis nkunu nisaw kol naslu fi żmien prospetti ta' investimenti għal 2013 fi żmien propizju. Grazzi ħafna. Issa, is-sur l onavori Mavro Jannis għannon tal-Kunsill. Eh, President, onorevoli membri, jina u kol nishtiq nirringrazzja is-sur Galida Poledo u s-sinjuri u kol Lavija u sur Vogan għal kummenti kostruttivi li huma għamlu. Ovvjament anke s-Kummissarju Lewandowski, ħabib tiegħi nirringrazzjah għax fuq din dan il-punt ma tantx qegħdin aħna naqblu, ma tantx qegħdin naħsbu l-istess, imma tajjeb li nkun qegħdin nistgħu niddialagaw fuq dan is-suġġett il konsill għandu l-pożizzjoni tiegħu għal dan il-abbozz ta' budget tal-2013 u dan ovvjament jippermetti lil kulħadd biex jidjalogaw nirrispettaw narfu il- pożizzjoni differenti tagħna. Naħseb din hija l-ewwel kundizzjoni sabiex aħna forsi xi darba nar nars u lejn ftajjim dwar il-budget tal-2013 u dan irid isir fil-xhur li ġejjin rridu nżommu wkoll mal-iskadenzi li eh, jimponinna trattat. Naħseb li din hija xi ħaġa importantissima, speċjalment fiċ-ċirkostanzi ta' palissa. Jiena naħseb li diskussjoni li kellna hawnhekk illum u puntat tluq tajjeb. Nista' ngħidilkom li l-proċedura tal-baġit ta' din is-sena kif qedtilkom qed issir fi żmienijiet koroħ ċirkostanzi diffiċli. Għalhekk aħna rridu naħdmu flimkien id fit mod kostruttiv biex nirnexxu. Hemm bżonn li konna budget bilanċjat imma realistiku għal l-2013 u il-Presidenza ta' Ċipru tal-Kunsill jiena mod personali eh, jiena eh, uffiċjal naqdi miri b'kull umiltà imma ovvjament aħna se nagħmlu l-almutana biex naslu għal riżultat pożittiv fl-istess ħin jiena ħatnota. Um, ovvjament nara li hemm diverġenzi bejn il-Kummissjoni u l-Kunsill, għandna differenzi tagħna anki inkwantu għal dispożizzjonijiet u il anzi l-pożizzjonijiet kif smajna mill-membri distinti tal-Parlament Ewropew. Aħna nirrispettaw kull pożizzjoni tkun li tkun. Kif qal tajjeb is-Sur Lewandowski Aħna se niltaqgħu ġifri l-Kummissjoni l-Parlament Ewropew fil-26 ta' settembru sabiex niddiskutu il-livell ta' pagamenti għal-sena li qegħdin fiha Ġifri fiex aħna fil-pagamenti. Għal dak li il-komitet ta' sur lavija jiena naħseb li fil-Kunsil, fil-Kunsil Ewropew, u qed ngħid dan b'mod kandidu peress li jiena eh, kelli kuntati fuq livell bilaterali fil-xar tal-Ulju ma' kulħadd. Kull stat 27 qablu, kulħadd qabel li l-budget għandu jkun hija temm biex jagħti spinta l-qudiem itkabbir u l-postijiet tax-xogħol li l-mod tal-infiq irid ikun wieħed ta' kwalità u l-flus b'mod iktar għaqli. Imma forsi se nkun ironiku hawn dawk li qed jitkellmu għall-infitt aħjar huma din l-istess nies li jridu li innaqsu il-budget. Eġifiri, l-interpretazzjoni xi kultant dvarja ma nkunux qegħdin nifmu l-istess ħaġa, mhux kulħadd qed jitkellem eh, bl-istess mod. Inkwantu għal kontradizzjoni għal pożizzjoni tal-Kunsill għal eh, tkabbir u l-postijiet tax-xogħol, rridu niżguraw li l-Kunsill pożizzjoni li ħa zam ma dan l-ammont massimu tal-2013, ġifiri 55 biljun minn total ta' 120 biljun. Dan l-ammont li jintnefaq skont il-bżonn. Ovvjament, nixtieq nżid ngħid li aħna ovvjament niddependu mir-rwol ta' sostenli ta' il-Kommissjoni matul proċedura kollha u iktar u iktar jiena norbot fuq il- lajnuna li sejtina l-Komissarju Lewandowski biex jurina triq it-tajba. Nixtieq nirringrazzjakom tal-qed tisimgħuni u nawguralkom eh, fix-xogħol li qed se tagħmlu intom fil-ġimgħat li ġemid biex meta tkun qegħdin tistudjaw il-pożizzjoni tal-Kunsill u jiena nistana bil-ħerqa negozjati li se jsiru f'Ottubru u f'Novembru. Grazzi ħafna, Sur Mavrojannis. Bekk nal-u dan id-dibattitu u mmorru għal punt li jment li għanna fuq l-agenda tagħna ġifiri d dibattitu konġunt għal dak li għandu x'jaqsam mal-politika barranija u sigurta komuni. L-ewwel għandna dikrazzjoni tal-Viċi tal